Kħiġobkom, nishtiq li nibdow, signori, qabel nitħlu għal program tal-attivitajiet tal-presidenza tal-Olanda, għandi point of order li nishtiq li diskuti ma'kom intom fuq il konferenza tal-presidenza id-deċidiet tal-presidenzi id-deċidiet li il